Eżis senjurja għandi xaġa xinajt fil-qosor issa fil-bidu irċivejt talba mill-grupp tal-PPE u mill tal-Alleanza Demokratiċi fil-Parlament il-Partit tal-Konservativi u Riformisti u il-Partit tal-Riforma u l-Partit tal-Ħodor proposti dwar komitati u delegazzjoniet lista ta' proposti il ħajitlu fil-minuti ta, ta' dan u jekk ma jkunx hemm eh, jekk ma jkunx hemm ma jkun hemm ħadd li oġġezzjona daw ħanna narawhom bħala approvati. U issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda li għandna llejla. hija mistoqsija bil